Good afternoon everybody and wara nofsinhar tajb lil kulħadd u mela ħen komplu bil-laqa tagħna. Bil-laqa tal-kumitat tagħna u permettuli l-ewwel net ntikom xi riżultati mill-laqa tal-koordinaturi li laqa li kellna sa nofsija ilu. L-ewwel net kien hemm l-adozzjoni tal-aġenda ħarrija tal-21 u 22 ta' Ġunju u l-aġenda tal-10 u 11 ta' Lulju dawn ġew adottati u il-petizzjonijiet fuq il- il-protezzjoni tal-safar u koll il-gżejjer balleari u ċi u koll ġew miżjuda wara talba tal-IPP u li FDD għall-aġenda tal-Lulju. Ġi maqbul ukoll li TTIP u s-set u petizzjonijiet fuqhom insiduhom għall-aġenda ta' Settembru u l-koordinaturi ħadu nota tal-fatt li hemm bżonn illi jkun hemm rapporter għal rapport ta' disabilità fil laqgħa li jmiss. Fuq ir-rakkomandazzjoni kontestati ġew adottati l-għamel ġew ġi propost minni u ġifiri għaluli illi għandi bżon naqra il-ċifri imma għandi bżon namelek biex nivalidom. Mela, ir-rakkomandazzjoni l petizzjon 4-1-6-3-1-5-1-4 għal 1-4-8-4 nibbatu reminder l-autoritet rumeni fuq it-talba fuq il-sujġetti aħna għalaqna l-petizzjonijiet 517 652 u 673 u l-oħrajn jibqa' eh, miftuħin u mbagħad ikonna follow-up kif suppost. U fuq il-fact-finding visits u ismiħ aħna adottajna il-programm aġġornat għall żjara f'Taranto kif ukoll l abbozz ta' programm fl-Arnika ċipru kif ukoll id-delegazzjoni u l-membri ta' delegazzjoni tal dawn iż-żewġ serat fuq is-smieħ, il-koordinaturi ħadu not tal-programma ħari ta' smieħ ta' 22 ta' Ġunju fuq Restoring of Citizens Confidence and Trust in the European Project li ġi adottat minn bil-miktub fuq ukoll is-smieħ ta' Plastat fuq l-inklużjoni tal-petizzjoni 747 fuq in-nies mingħajr stat fil-pajjiżi Baltiċi, il-koordinaturi ħadu din id-deċiżjoni kif se ngħid. Tawni il-mandat li ninsisti fuq l-inklużjoni ta' din il-petizzjoni fil laqgħa li se jkollna għada maċċer ċer tal-Kumitat Libe. Fuq is-segwitu tal-Brexit, il-koordinaturi ġew mistednin li joħorġu proposti għal kontribuzzjoni minn naħa tagħna għal riżoluzzjoni ta' Lipi ip fuq id-drittijiet ta' ċittadini se tiġi mfassla mill-konferenza tal-presidenti b'skadenza provizorja tal-aħħar ta' Awwissu permezz ta' proċedura bil-miktub. Fuq il-pjantazzjoni eh, fuq il-gender eh, mainstreaming, il-rappresentanta speċjali tagħna il-Sur Jar ippreżenta abbozz ta' pjantazzjoni u koordinaturi ddeċidew illi jadottawh fil-laqa futura u l-koordinaturi wkoll ikun jistgħu jipproponu amendi bil-skadenza tas-6 ta' Ġunju. Jiena informajt ukoll il-koordinaturi fuq il-ġraja fuq id-disabilità tal-12 ta' Ottubru u l-grupp tal-SND diġà ħareġ proposti fuq il-workshop u gruppi oħra mistidna u wkoll illi segu l-eżempju tal-SND u jagħmlu l-istess ħaġa l-koordinaturi wkoll ħadu deċiżjoni biex issaqsu lill policy Department ċe biex tipproponi uh, abbozz għal workshop u taġġorna studji assistenti li aħna um, ordnajna konna fuq dan is-suġġett. U hekk nikkonkludi r-riżultati tal laqgħa tal-koordinaturi u konna effiċenti ħafna u stajna wkoll immorru nieħdu kikra kafe qabel ma ġejna lura għal din il laqgħa ġifiri prosit lil kulħadd. Issa, jekk m'hemmx oġezzjonijiet għall-aġenda nistgħu ngħidu li ġiet adottata imma nixtieq illi rapport mill-fact-finding visit ta' Spanja tmur wara il preżentazzjoni tal-rapport tal-Ombudsman u il-laqa ma' Sinjura O'Reilly biex nkun nistgħu nifaċilitawla li tkun hawnhekk. Taqblu tajjeb wis. Issa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' april 24-25 ta' april, il-minuti ġew imqasma il-membri kollha jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu ngħidu li huma approvati. Jiena m'għandix eh, tal-bit għal xi tip ta' AOB affarijiet oħra, u għalhekk nistgħu nkomplu u morru għal vot. U qed niftakar fuq dan is-suġġett konna f'Stokholma fi frar mhux forsi l-aħjar nisbaħ perjodu imma għamilna din iż-żjara ta' fact finding Stokholma u se nadottaw issa din iż-żjara, rapport ta' din iż-żjara. Ġibtu ma'kom il-kartelluni ta'kom għal-vot, forsi m'għandniex bżonn. Ħadna nota, int ma ġibtix miegħek, ma importax. Mela. u wieħed minu favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 4 Miex ċajta din ħaġa serja wara kollox ta' mela emenda erba' favur kontra stenzjonijiet għaddit. U issa l-aħħar vot mod elettroniku votazzjoni miftuħa. u intkom ukoll favur u dan ifisser illi nistgħu nagħlqu l-votazzjoni iġifieri ħanaraw ma rajtx in-numri 17.00 ġifiri 20.00 Prosit Ħen komplu għaddejjien mela bil-prezentazzjoni tal-Ombudsman Ewropea, il-rapport annwali tal-2016. Okay, Mrs. O'Reilly is... Signora O'Reilly daqtmana. Okay. Now, let's welcome our... Nilqa l-ombudsman tana, Signora O'Reilly, u nistidina biex eh, nitrattaw il- rapport ta' kull sena tal-2016 aħna kuntenti ħafna li inti edha hawnhekk u nistennew bil-ħirqa il riżultati tar-rapport tiegħek. Jekk jogħġbok, grazzi ħafna Sinjor President, wara nofsinhar tajjeb il kolħat huwa pjaċir dejjem għalija illi nkun hawnhekk u nagħmel dan ir-rapport ta' dan il-kumitat fuq ix-xogħol l-uffiċċju tiegħi għamel eh, fil-2016 u għalek jina fil-qosor ħafna se nurikom l-slides u l-highlights biss ġifir dak li din nagħmlu. L-ewwel slide ma tantx bidda l-affarijiet sena wara l-oħra dawn huma l-affarijiet u l-inquiries jingħamil fl-2016 fuq dawn l-istituzzjonijiet il-Kummissjoni għal raġunijiet ovvi hija l-ikbar istituzzjoni eh, li kontrija jkun hemm l-elementi għax hija dik li għandha l-iktar interazzjoni maċ ċittadini stess mal-soċjetà ċivili, mal-intraprizi, eccetera, Unbat l-Aġenziji Ewropej eh, kopru it-tieni kategorija tal-Parlament Ewropew għal dik li għall amministrazzjoni u mhux eh, għal dak li għal policy making lebso u kol in ġenerali dawk li qed jipprovaw eh, isiru uffiċjali u Eh, kien hemm xi problemi wkoll speċjalment jekk ma jgħaddux pereżempju xi eżami jew jasbu li stoqilhom marki oħrajn jiġu għandna, jiġifieri anki li EJS, l-Olaf ukoll kien hemm żewġ ilmenti pereżempju u istituzzjonijiet oħra u entitajiet oħra. U għalhekk fuq is-suġġett eh, mill-ġdid l-iktar perċentwali waħdin li għandu aċċess għal dokumenti, trasparenza, libertà tal-kelma 30% eh, ta' l-inquiries li għanna. And 28% we 28% kwestjoni tal-personal u mhux biss fl-istituzzjonijiet u fl-aġenziji li għandhom diffikultà, imma anki bil menti minnaħa tal-EPSO u anki fuq il-revolving door illi jistaw iwaslu anki għal konflitti ta' interess u xaħat li se jitlaq mill-Unjoni Ewropea bħala impjegat uh, kemm permanenti jew għal periodu żgħir u se jmur fil-settur privat u jista' jkun hemm xi problemi u anki oħrajn li ġejjin mill-privat u jidħlu fil-Unjoni Ewropea 25% fuq is-servizzi hemm ħafna nies illi qed jgħidu illi ċerti dokumenti mhux qed jiġu tradotti fil-lingwi tagħhom. Eh, dewmien fuq interazzjonijiet ma' servizzi, 8% proċeduri ta' ksur minnaħa tal-Kummissjoni aħna m'għandniex ruol fid-deċiżjoni ta' ksur, din hija kwistjoni tal-Kummissjoni u tal-Istat membru, però ir-rwol tagħna jirrigwarda jekk il-proċeduri kollha ġewx segwiti sewwa mill-Kummissjoni. 14% eh, kontratti ta' mal-Kummissjoni jista' jkun kumpanija jew NGO illi qed tagħti xi servizz eh, lill-Kummissjoni jew aġenziji oħrajn jista' jkun hemm problemi, disputi, il-Kummissjoni tixtieq ħafna drabi li tieħu l-flus lura għax il-provider ma jkunx Eh, kien ma, ma, ma rispettax il kondizjoni kollha tal-kontrat, allora hawnhekk bat għandna drittijiet fundamentali fejn kwistjonijiet aħna għamilna ħafna ħidma fuq il-Frontex. Ma anki fuq uh, ta' kommerċali ma' pajjiżi bħal Vietnam u anki ma' ftejm ma' Turkija fuq ir-refuġati u dawk li qed jitolbu l-azil. Dawn huma eh, l-avvenimenti prinċipali fl-2016. Fjannar kellna eh, network ta' ombudsman eh, fil-zona l unjoni Ewropea u nixtiequ għajmulhom il-sensibilità tagħhom fuq il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu l-istati membri fuq l-azil, fuq l-migrazzjoni, l-integrazzjoni u smajna anki fuq eh, il-menti għax ħafna nies ma kienu xjafu fejn qed imorru l-fondi kif qed jiġu monitorati u fi frar un kien hemm il-kwistjoni fuq l-autorizzazzjoni tal-pestiċidi biex jizguraw li l-pesticidi huma autorizzati mill-Kommissjoni u illi ċittadini eh, ikunu żguri 100% li mhux edin jiperekolaw l-ambjent. U dan għaj rigward anki il-trattat Euratom kwistjoniet fuq il-grupp ta' esperti li għati il-pariri fuq il-trattat Euratom u jekk is-CVs tagħhom għandhom ikunux trasparenti. Umbat il-intejbu eh, trasparenza fuq il-lobbying tat tabak kien avveniment, kienna kas importanti fuq il-Kommissjoni fuq il-trasparenza tal-laqat illi e, saru minnaħa tal-lobbisti tat tabak f'Mejju għamilna istħarriċ fuq il-konflitti ta' interess tal-Kommissjoni fuq il- mm, kunsiljeri speċjali, kull komissarju għandhom wieħed u anki tnejn ħafna drabi, imma hawnhekk e, hemm ħafna interess fuq il-konflitt ta' interessi biex niżguraw illi huma qed jirrispettaw ir-regoli kollha. Fil-Lulju trasparenza fuq trialogu kellna risposti fuq il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill, kulħadd qed jistenna issa deċizjoni minnaħa tal-orti fuq il publikazzjoni ta' dokument verba kolonni illi ikunem lista tal-medjazzjoni tal-kompromessi kolla. U taraw mbagħad fil-komplement ta' sena l kwistjoniet kolla li aħna it trattajna. Per eżempju f'Novembru eh, għajna l-azzjoni ta' President Juncker fuq il-kodiċi tal-kondotta tal-kommissari. Umbat f'Pariġi f'Deċembru kena avveniment importanti fuq il-alternativi fuq il-social media din ħaġa importanti ħafna fl-Europa attualment. U dan komissa xi eżempi fuq il-menti rutinari. Il politika fuq il-lingwa fuq għal konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kommissjoni kien hemm eh, il-ment illi qed isiru daw bl-Ingliż bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss u skont ir-regolament għandhom jiġu tradotti fil-lingwi kollha. U din anki eh, hija e, filosofija anki tal-Kommissjoni illi tixtieq tkun l-iktar qrib possibbli ma' ċittadini ma' għandux iħallu lokal deficit demokratiku se se jitraduċu dawn il-konsultazzjoniet fil-lingwi kollha u se nkomplu nimmonitoraw ħda. Mbagħad it-tieni punt hija fuq kwistjonijiet ta' eh, tal-grants eh, l-Istitut Polak il-Komissjoni fil-bidu qalet li m'għandix il-permess u rridu 86.000 euro l-ura, pero aħna umbat rajna illi kienem e-mail li kommissjoni batet li din il-kumpanija ta' riċerka. Umbat eh, kif għadna qabel eh, il-menti fuq ksur, eh, epso, personal. E fil-mija tal-ħidma tagħna tirrigwarda E, ti rigwarda il-menti individuali. Ah, ħafna xogħol li nagħmlu huwa xogħol strateġiku hekk naraw illi hemm investigazzjoni nistgħu anki natu e, valur miżju tal istruzzjoni Dawn kienu dawk illi ftaħna fl-2016 konflitti ta' interess fuq il-konsulenti e, speċjali u il- il-ġestjoni il tal komissjoni tal-Ilmenti din hija skema li ġiet introdotta fl-2008 minnaħat tal komissjoni biex jaġlu l-proċedura ta' ksur biex jaslu għal rizoluzzjoni u dim il-Kommissjoni u jaddu għal proċess formali, però kien qed il-sistema kien qed jimxi bil-mod wis u Umbat għalaqna eh, xi xie starriċ uh, eh, transparency eh, l-access għal rapporti fuq il-studi klinik, kliniċi. illi jirrigwarda medicina illi E, eja antinfiammatorja u tiġi użata anke għall-artriti rumatoide. U hija waħda dan medicini li ktar użata fid-dinja kollha. U hija importanti li jkun hemm pubblikazzjoni tal-klinika, tal-studi kliniċi. Lepso il-ħasijiet minna tal-Kummissjoni u anki l-aħar punt fuq il-slide u ma inizjativi strategiċi aħna ek dawnu ma mezzi kif aħna nintervjenu intervjenu dan huwa mod kif aħna nistgħu nindikaw li hemm nuqqas ta' trasparenza jekk l-istituzzjonijiet għandhomx e, konflitti ta' interessi u regoli etiċi u dan anki fuq il-kas ta' Barroso e, trasparenza fl-Eurogroup e, però miex istruzzjoni tal-Unjoni Ewropea ma Is-sur ħaj inizjattivi biex inkunu iktar trasparenti. Umbat kienem dialogu anki mal-EIB biex namlu prevenzjoni ta' konflitti ta' interessi u l-President Mayer kienaw u kellna anki proposti u anki it-trasparenza tal-proċess ta' supervizjoni il-websites, anki aċċess għal website għal persuni dizabilitajiet u imxejna l-qoddim ħafna u nittamaw li nkunu nistaw namlu iktar progress d-dizabilitajiet e, aħna dejjem provajna naħdmu fuqhom u kienem problema bil-persuna kienet truxa e, imma e, eh, eh, miex propju eh, per esempio kien il-każ li ċerti persuni li għandhom li huma torox idumu iktar biex jaqraw dokumentu. Allora fil-każ tal-EPSO kena natu nagħtuhom iktar ħin biex jaqraw il-domandi. U uh, il-mart kroniku, disabilitajiet, u jsis kienet qed ikolla definizzjoni limitata wis. U Umbat Ema Umbat e, għan din għonek li diskutejt għan kif dan il-forum fuq il-lobbying u kif il- servizz pubbliku jinteraġixxi. U naturalment issa bil-Brexit se jkun hemm iktar lobbying, ah, se jżid il-lobbying u naturalment inhi ħaġa inhi <clears throat> nifhmuha u hija ħaġa neċessarja ħafna drabi. Is-civil servants mhumiex żguri kif jistgħu jittrattaw di ħadna għamilna konsultazzjoni pubblika, kena feedback tajjeb ħafna minnaħa tal-kollegi Eh, fin-network tal-Kommissjoni, Kunsil, eh, l icb u fil-ġimgħa li għaddit ippubblikajna lista tal-affarijiet li wieħed irid jagħmel u wieħed irid jevita. U se nippubblikawha fil-aġenziji u l-istruzzjonijiet kollha u nittamaw li se tkun gwida pratika u tkun utli għal rappresentanti biex eh, ikunu jafu li dak li għedin jamlu ma ġust u u se nkomplu mbagħad eh, nibnu fuq da. Umbat ħaġa oħra li konna voluti fiha trasparenza u dritti ta' ċittadini fin-negozjati tal-Brexit. U dina bdejnija pjuttost kmini għax eh, staqsejna kien xem ruol eh, għalina u jew tal- ta' networks ħeħa u aħna kolla se niġu affettuati b'dan li se jiġri f'dawn is-sentin li ġejjin. U aħna għal daqstant staqsejna l-Kummissjoni l kunsilġ kienu il-pjaniet tagħhom fuq it-trasparenza u, u li kol se jkollhom dialogu fuq rappresentanti ta' ċittadini u anki il-President Juncker il e prometta illi se jkollna trasparenza unika u minnajt preċedenti u rajna anki diġa sinjali ta' da' anki direttivi ta' negozjar diġa ġew publikati li ħaġa li faħruwa. U naturalment dawn huma il-ftuħ tan negozjati u meta jibdew umbat il-kwistjonijiet sensittivi meta niddiskutuhom fix-xhur u fil-snin eh, li ġejjin it-trasparenza ħatkun ħaġa importanti Eh, u u ħaġa eh, importanti u din hija lettra li rċevejt minn il-President Juncker din dinja lettra li jina ktibt l-Sekretarjat Ġenerali tal-Konsil. Dinija anki ħaġa oħra li qegħdin nagħmlu issa eh, inkjesta strateġika fuq trasparenza fil-Kunsill u waħda mir-riżultati tal-kwistjoni kollha tal-Brexit kienet li kien hemm ħafna iktar kurzita fost iċ-ċittadini b'mod ġenerali fuq dak li jiġri fi Brussell u dejjem iktar xewqa li jkunu jafu x'qed jiġri. Pratikament il-Brexit e personalizzat l-Unjoni Ewropea u għamlit aktar interessanti u forsi kienem eh, ċittadini li qabel kienu jafu il kommissari tagħhom jew l-MPs tagħhom imma qatt li llum jafu min huma Juncker u Tusk u anki operaturi oħrajn u dina eh, eh, hija ħaġa tajba u hija ħaġa tajba wkoll li l-Kunsill sar iktar trasparenti. Għak tiftakru l-aħħar slide tagħna m'għandniex iktar il-menti fuq il-Kunsill għax jarawa bħala istituzzjoni eh, il-bot ħafna u astratta. U allora ħaġa importanti il-li niftħu il-Kunsill eh, hija eh, punt importanti ħafna. U il-kollegi edin jaħdmu mod rif għal dak li jaħdmu mill-qrib u nitkellmu fuq it-trasparenza u kwistjoni toħra u ser sen res u xi proposti li l-om u nittamaw eh, illi se jkonna risposti f'dunju. Umbat fuq it-trialogi mal-ECJ eh, qed nistennew il-deċiżjoni u se senala dan huwa avveniment li se jkollna f'Ġunju u Sinjura Wikstrom offrit li tiħu sem kif għamlet anki sena li għaddit u aħna napprezzaw il-prezenza tijak. L-idea hija illi il-network tal-ombudsman saret fl-istati membri fl-imkien mal eh, eh, l-ombudsman Ewropej, imma hemm ħafna networks tal-ombudsman. Imma eh, l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija il-fatt illi edin fl-Europa u għanna ninteraġiċu mal-autoritajiet. U għanna kontenti ħafna li se jkonna dawn il-kellima u anki l-OECD se triħu sem u għanna anki sindku ta' meħlen illi darba ġi imsemmi li huwa l-aħjar sindku ta' dinja. U dina eh, hija ħaġa interessanti, anki l-Viċi President Timmermans se għala il-konferenza. Mela din hija eh, dak kollu li għamilna u jina eh, disponibli għal mistoqsijiet li t tixtiequ u tamluli. Thank you very much. And uh, some of... Grazie. U xieħut minn dawn il-punti huma interessanti ħafna għal kollegi jina konvinta, konvinta jina u koll nishtiq niddiskuti ulterjorment xi kwistjonijiet minn tiegħek. Imessa wasselna għal moment biex biex niftħu l-dibattitu għal kollegi. L-ewwel nett nintroduċi lil Marlin Mizzi u nagħti għal mikrofonu li għal rapporter. Grazzi, President. U eh, accettaw eh, l-iskużi tiegħi li jina ma konċ prezenti fl-ewwel biċċa tal prezentazzjoni tiegħek. Imma smajta, eh, imma kont qed nivota fuq rapport tiegħek f'kumitat ieħor. Imma jiena kontenta ħafna li inti qiegħda preżenti hawnhekk fil-kumitat peti. U fuq ir-rapport tiegħek għal 2016, mhux l-ewwel darba Sinjura Ombudsman illi ħdimna fl-imkien għalix jena għamilt rapport fl-2015 u jena kontenta nerġa nitkellem u naħdem miegħek. Jena naturalment rajt ir-rapport tiegħek u jena kontenta ħafna nara illi jinti fil-fatt għamilt rabta mill-qrib bejn il-xogħol tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-korpi u anki il-fiduċa ta' ċittadini u anki l-sfidi, specialment bil-krizi tal-qat, l-immigrazzjoni u anki bil-Brexit. Dawn huma sfidi li inti tkellimt fuqhom. U anki għamilt rabta u, u provajt tirsolvi fejn iċ-ċittadini mhumiex kontenti. U aħna hemm bżonn assolutament intejbu l-mekkaniżmu biex inżidu l-fiduċa. Dan huwa il-futur tal-istituzzjonijiet tagħna. Ir-rwol tal-ombudsman huwa verament importanti u dan rridu narfuh u narfu anki il-ħidma eccellenti hija ħaġa diffiċli, mhix faċli, u qed tagħmel xogħol eccellenti. L-approċċ tiegħek huwa proattiv u din hija ħaġa eccellenti. Il-trasparenza u l-ftuħ u rapidità nistaw intejbuha u anki nistaw nitkellmu fuq il-flessibilità, ma inti konxa. Immux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji għax il rapport huwa disponibbli, però għandi xi ftit mistoqsijiet nagħmilli. il e illi il-rata ta' konformità ġenerali mal-proposti tal-ombudsman nizlet mill-83% għal 90%. Għaliex ġara da? Dan huwa punt importanti li nifmu da għaliex m'hemmx l-istess eh, l-istess konformità. Naturalment nixtiequ li jkun hemm 100%, per skont il-rapport il-mal-amministrazzjoni 6.9 fl-2016 10.0 fl-2015. Anke hawnhekk hawn naqis kbir fil-mal-amministrazzjoni u dan huwa punt importanti li rridu narfuh. U mat fuq it-trasparenza, dawn huma il-punti li nixtieqek tagħtina risposta fuqhom. Fl-2016 it-trasparenza kienet 21.6 e, hija e, l-iktar ħaġa waħda l-ikbar priorità ta' ċittadini. U hawnhekk il-fiduċa tibda minnaw. La darba wieħed ikun trasparenti jena naħseb illi l-fiduċa tikber. U għawnek u dak li m'għandniex fl-istruzzjoniet. E, u batem l-ment mill-pajzi ta' oriġini waqt li il-perċentuali ta' ċerti e, il-ment jiġu miftuħa f'ċi stati membri imma hemm ftit il-menti miftuħin fuq l-uffiċċju, fl-uffiċċju tal-ombudsman, għalli sem din id-differenza emmek. Emma pratikament u għadan li xtaqt najt, eh, issa qabel ma jkun lest il-rapport, u nishti anki nfaħar il-charts tijak u, il-grafiċi li huma leader friendly ħafna. U ma tħaġa oħra, l-20% tal-ilmenti intal wara 18 il-xar il-medja hija 6 sa 12 għaliex dak l-20% ma jidħolx fil-perċentwali tajba ta' risposti. U fl-aħħar nixtieq ngħid li eh, in ħares l-qoddim biex ikolli diskussjonijiet ma' miegħek u ma' shadows. Grazzi, Sur Valessa. Grazzi, anki jiena nitlob skuża tal-li ma konċ edaw fil-bidu mill-bidu għad nivota f'komitat ieħor għandi ħadd ġoħra li nixtieq nesprimi jiena fan ta' Sinjora Awrali mill-bidunet. Inti proattiva eh, b'mod impressjonanti u jiena kontent ħafna li inti eh, għandek dan l-uffiċċju. U nixtieq nifraħlek anki fuq Eh, eh, illi inti waqqaft eh, dan il-premju għall-amministrazzjoni tajba. U anki fuq il-konferenza tal-network tal-ombudsman ġibta fi Brussel, hija ħaġa importanti. U jitamel sens illi wieħed jagħmilha fi Brussel di u wieħed jifhem xi tfisser li wieħed jopera fl-istituzzjonijiet. U jiena kuntent ukoll Illi inti tkellimt kol fuq il-kwistjoni tal-istat ta' dritt fil polonia eh, f sena li għaddiet u argument diffiċli ma eh, nittama li blajnuna tiegħek eh, inkun nistaw nirsolvuha biex bekk il-pajjiż tiegħi ma jkunx indikat bħala eżempju ħażin f'dan il-każ. U nixtieq nifraħ li fuq il-fatt illi 70% tal kazi tas-sena li għaddiet irsolvew roħom fi żmien sena. Eċċellenti. Eh, eh, però għandi, umbat mistoqsija fuq il konformita Il-medja ja 83%, però dvarja mod signifikativ bej istituzzjoni oħra. Enti tara xi pattern hawnhekk u għaliex eh, u għajk li ċerti istituzzjonijiet huma ħjar minn oħrajn. Din hija l-mistoqsija tiegħi, però nixtieq anke nitlob skuża għaliex forsi mhux se nkun preżenti laqas risposti tiegħek għax fit 13 minuta rikolna nitlaq biex eh, nipparteċipi anki għal vot ieħor eh, eh, f'kumitat ieħor. Żmien diffiċli. Marjas, se nitkellem bil-Grek. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Ombudsman. Μέλα, Eh, Nishti jina kol ngħid prosit lill-Ombudsman għall-xogħol sinifikanti għas-Sinjura Ombudsman għall xogħol sinifikanti għas sinjura ombudsman għal xogħol sinifikanti li għamlet is-sena li għaddit jina kelli l-possibilità li ehm, nesprimi l-sentimenti tiegħek fil-rapport. Nasab li l-kwistjonijiet li semmew illum kienu importanti ħafna l-attività tiegħek fuq it-trasparenza tal-Eurogroup, per eżempju, għax l-Eurogroup qed jieħu li Eh, deċiżjonijiet li siet importanti fil-Unjoni Ewropea attualment eh, impona l-austerità u l-austerità ekonomika fuq eh, ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea u bekk l-ewwel ħaġa li għandu jingħad huwa li għandna bżonn ta' iżjed trasparenza mill-grupp tal-oro dan huwa huwa importanti ħafna iżda huwa l-ewwel pass biss u nixtieq li tkompli taħdem biex ikonna eżiet riżultati eżiet sinifikanti. Għanna nħarsu li il-kwistjoni tad deċiżjonijiet tal-Eurogroup li jinħarġu biss bl-Ingliż iżda għandhom effett sinifikanti fuq ħafna persuni, speċjalment fil-Greċja, U m'għandix traduzzjoni uffiċjali, il deċiżjonijiet tal-Eurogroup jinħarġu biss bl-Ingliż u naħseb li di għandna nħarsu lej dan nixtieq li jkun hemm iżjed pressjoni fuq Sir Dijsselblum biex jatina iżjed trasparenza mill-Eurogroup u kwistjoni oħra li jina semmejta s-sena li għaddiet fuq il-konflitt ta' interess eh, firgwad tal-ECB ma jistax ikollok Bank Ċentrali Ewropew li jeżerċita l-Awtorità Monetarja b'mod indipendenti meta huwa parti mit-Trojka wkoll li jsellef lil Trojka bil-tant marruf quantitative easing li qed iseħ Anke kwistjoni tal-informazzjoni li tingħata mill-ECB fil-rigward tal-QE Jina saqsejt diversi saqsejt dwar xi istituzzjonijiet partikolari bħal Deutsche Bank per eżempju. Jekk eh, dawn jista' jixtru l-bonds fil-suq tal-bonds maħruġ mill ICB tkellimna dwar dan il-bira fil-prezenza ta' sud Draghi u kien hemm kollegi minn Spanja minn għalija illi talbu għal dettalji dwar istituzzjoni Spanjoli partikolari li kienu ġew finanzati permess ta' quantitative easing ma ksibniex informazzjoni mill-ECB dwar dak is-suġġett u laqqas eh, kena informazzjoni fil-gwar tal-liema bonds straw. Eh, Kwissjoni ta' trasparenza għal darba hawnhekk eh, speċjalment fejn Greċja hija konċernata sissa fil-gwar ta' QE fil-2015 u 16 42.5 biljun euro eh, kienu valuti fi żmien meta eh, Greċa qiegħda taħt il-quantitative easing. Eh, x'tip ta' bonds inxtraw, niksab iżjed informazzjoni dwar dan jekk kienu l-bonds tal-ISM li nxtraw mill-bonds tal-Greċa jew tal-ISF, m'għandniex dettalji dwar da kollu ma nafux meta seħħaw dawn il-seħħa dan is-xiri u jekk hemm eh, self li eh, ixtaw il bonzu u mbagħad hemm self l Greċa u jekk da seħtaħt il-memorandum, da kollha għandna bżonn il-tweġibiet eh, dwar dar il-mistoqsijiet u il-tweġibiet rridu jiġu mill-ECB il-Bank ta' Greċa xtara il-bonds mill-Bank Europol tal-Investiment Meta seħtan, m'għandniex informazzjoni dwar dan il-Bank ċentrali tal-Bank Ewropew tal-Investiment ħareġ bonds l afport li mbagħad xtara erba aeroporti regionali fil-Greċja rridu iżjed trasparenza dwar dan. Mistoqsija qasira, sissa ma nix trasparenza bizzed fuq il-negozjati ta' TTIP jena smajt l-ombudswoman dwar dan għanna bżon inħarsu lejn il- il-xiri li seħ mal-diversi pajizi ma' Bangladesh, Pakistan, mumiex qed jirrispettaw id-dritti tal-bniedem, hemm il-xogħol fost it-tfal hemmhekk qed naraw kondizzjonijiet ħażena fil-fabriki, etc. u punt tal-aħħar importanti li rriċtu dan ir-rapport jiena se nresaq xi emendi iżda ngħid prosi tal-boħra għal dan ix xol li għamiltu. Sinjura kessa. Grazzi ħafna għal xogħol eċċellenti tiegħek kemm li aħna kuntenti ħafna li qed hawnhekk bħala ombudsman hawnhekk u nirringrazzjak għal rapport tant ċar. Eh, Ħadd pjaċir naqrah u naf li qed kopri ħafna eh, każijiet oħra komplikati ħafna. Mela, żewġ kwistjonijiet. L-ewwel dwar trasparenza. Naħseb li hawnhekk qed naħdmu fuq problema eh, tqila u battalja għaddejja nirbħuha, niltilfuha u terġa' seħ. U nara anki fil pajizi din trasparenza qed taħrab. Per eżempju, meta jkollna l-konflitt hawnhekk dwar in nuqqasa trasparenza l-efsa dwar ir-rapport tagħhom ħana ma konniex opportunità biex naraw jew anki eh, nitolbu l-esperti tagħna f'rigward tal-evalwazzjoni kif issir u nasab li dan qed jimmajna xogħolna hawnhekk naf li qed tagħmel dak li tista' iżda għandna nenfasizzaw anki iżjed l-awtoritajiet tagħna għat-teħid tad-deċiżjonijiet u għandhom obbligu biex eh, ikollhom amministrazzjoni tajba dana jinvolvi mhux biss it-trasparenza iżda li għanna bżon ta' e, e, bżon li konna ebda konflitt ta' interess. Et naraw, għonek minni xed nitkellem dwar autoritajiet politiċi, iżda amministrativi. Uma e, jamlu dikjerazzjoni tal-konflitt u jasbu li dan dini għaw bizzejiet. Jena tal-in mill-ombudsman Danis illi qatt manna jkunu soddisfatti b'dikjarazzjoni biss għax imbagħad iridu ninvestigaw jekk din din persuna hija waħda deċenti jekk ħallas it-taxxi jekk huwa jaqliba l-mara ma nix ikon għal konflitt ta' interess u jina ressaq din mistoqsija mal-timmerments u ħawada mal-kwissjoni ta' revolving doors għax revolving doors huwa marbut ma' din il-kwistjoni, iżda mhix l-istess ħaġa. U inti spiegajt sew, nittama li inti tispjega lil dawn l-awtoritajiet li m'għandniex ikonna dan il-konflitt ta' interess bebda mod u mhux biss minn fejn jiġu u fejn u ma sejrin iżda anki kif, kif jaħdmu. Mbagħad fit-trasparenza wkoll il konsil il-nuqqas ta' trasparenza fil-Kunsill dan huwa pis kbir għal parlamenti nazjonali kelli kena eh, battalji sħaħ mal parlament danis eh, fil-Danimarka għandek l-eqdem kumitat fil-parlament ta ma jistaw jaħdmu sew għax ma jihdux informazzjoni mill-parlament, mill-gvern, fil għat pozizjoniet fil-konsil u diffiċli li tati il-mandati il mandati u biex il konsil kif għandu jaħdem anki fil-gvern danis meta il-Parlament danis ma jħux informazzjoni dwar dak li qed iseħħ fil konsil u l-pozizjonijiet u kif xinu għaddej u n-nuqqas trasparenza fil-Kunsill ifisser li huwa diffiċli għalina li ikonna trasparenza fit trialogi għax jekk għandek naħa waħda li hija trasparenti ħafna u naħa l-oħra li mhix xiġri. U ma nistax nsolvu din il-problema. Għajr jek ikonna trasparenza, mux bis fi xol tal-parlament, iżda biex ċittadini kunu jisaj sejgu dak li jett iseħ fil-istituzzjonijiet demokratiċi u għalek għanna sistema demokratika. Issa jisu il-politiċi ma mumiex qed jużaw dan din is-sistema demokratika u n-nuqqas ta' trasparenza mek huwa kruċali Inti ma tantx ħeddimt fuq il-nuqqas ta' trasparenza fil-Konsill, f'dan ir-rapport, jew forsi nsejtuha. Mhix kwissjoni tal-lobbying, iżda anki kwissjoni ta' dak li qed iseħħ fil-Konsill. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna, Sinjura Pissera. Grazie ħafna President, għana nishtiq fissem Javier Nard li huwa l-ko-rapporter mill-Parti tal-Liberali nirringrazzja l-Sinjura O'Reilly tal-rapport tagħha tal-ħidma tagħha eh, li għamlet dejjem hawnhekk u dim il-gruppi kollha dawn l-aħħar snin u għana ovvjament nxqura xoqat kbir u aħna nixtiequ ngħidu kemm nistmawa u kemm nistmaw ukoll ir-rwol tagħha u l-valur miżjud illi jitaħt li dan il-Kumitat ta' Petizzjonijiet u bħala koordinatur tal-Kumitat għal grupp għalde nixtieq nirringrazzjak, nixtieq nirrikonoxxik għal fatt li tant tejna mhux biss hawnhekk bħala istituzzjonijiet Ewropejna wkoll il-grupp tal-Fansu nasa dan il-grupp tal u qed jikber dejjem u anki f'Londra l-ġimgħa li għaddiet ma' ħafna organizzazzjonijiet li huma milquta mill-breakfast mill-Brexit ukoll ġifiri Spanjoli li qegħdin eh, fir-Renju Unit għandhom kollha eh, fiduċja ħafna fil-ħidma tiegħek, fil-persuna tiegħek bħala l-ombudsman u rikonoxxew ukoll il-valur eh, tal-rwol tal-Ombudsman Ewropej u il-petizzjonijiet li kellhom fuq il-Brexit nixtieq biss nagħmel kumment fuq l-appoġġ minn banda waħda imma wkoll il-viġilanza minna li nixtiequ wkoll biex il-Kummissjoni Ewropea diġà eh, żgrat fil-karta li jkun hemm aċċess għad-dokumenti u l-parteċipazzjoni fil-proċess tan negozjati u l-konsultazzjonijiet lejn il-Brexit u għalhekk hemm bżonn li ngħidu li aħna ħafna li jkollna dan l-aċċess għad-dokumenti għax nafu li jem il-proċediment ta' ksur eh, kontra il-Renju Unit mħabba il-libertà ta' ċaqliq ta' moviment ħiles u iktar minn 400 eh, persuni diġa batu u kol petizzjoni l grupp ta' ħidma fuq il-Brexit. U għalek, Aħna b'mod espliċitu eh, natu ħafna valur l din l-inizjattiva u nafu li inti għandek dan l-impenn bi biex l-affarijiet jimxu kif suppost l-Unjoni Ewropea u dawn huma tant tal-qalbek u għal stant b'din l-ewwel edizzjoni tal-premji mhux biss kien mument importanti li kien preċedent imma wkoll hemm bżonn ikompli fuq it-triq li aħna qbadna għas-servizz ta' Unjoni Ewropej biex ikunu jafu kemm huma hija meħtieġa l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Mrs. E- Grazzi, Signora Evi, issa. Grazzi President, anki jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Ombudsman u għal xogħol taħħax minn xogħolok jirnexxinna eh, eh, inħarsu nelbu il-problemi serji tal-istituzzjonijiet Ewropea. Il-problemi serji fil-rapport huma marbutin mal- mal-sfondi li diskrivejtom eh, l-lum anki mill-kollegi tiegħi. Jina ma xtaqx intenni dak li diġant għal fuq il-kapacità li nsolvu dawn il-problemi. Għamne kanna l-kredibilità li huma basati fuq dan u anki l-indipendenza tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dak li li etnara però li ġili minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej li qed nagħmlu ħafna dikjerazzjonijiet vojta biex li biħsibhom eh, isolvu l-problemi, pereżempju t trasparenza, il-konflitti tal-interess, eh, l-special advisor pereżempju. Eh, Fit-trialogi għax naħseb li huwa meħtieġ li ġilli smajt mill-kollegi anki li anki tkellmu llum li huwa urġenti li konna azzjoni reali tal, tal biex eh, insewu is situazzjoni biex nerġaw inrawmu l-fiduċa tal-ċittadini eh, tagħna fil-Unjoni Ewropea. Jiena niġbet l-attenzjoni tiegħek għal każ partikolari fil-drittijiet fundamentali. Dan huwa każ li huwa marbut ma' ħafna petizzjonijiet li fil f'dan il-Kumitat li huma erba' każijiet li tiftis ftaħtom bħala ombudsman fis-sena li għaddiet. U għandha x'aqsu mal-użu abbussiv tal-kontratti eh, mill-amministrazzjoni fl-Italja. Każijiet li jiksru id-direttiva tal-1970 il eh, kienem ħafna kundanni u anki sħarriċ u il-Komissjoni Ewropea fetħet il-proċedura kontra l-Italja. Fil-komunikazzjoni ta' wara, il-Komitat, il-Komissjoni dikjarat speċifikament wara ħafna eh, kundanni mill- Eh, prekari mill-settur pubbliku mhux biss min-naħa tal-edukazzjoni li l-konklużjoni ta' din il-proċedura tal-taksur se tiġi applikata għal settur kollu kemm hu tas-settur pubbliku. Hemm ħafna proċeduri oħra eh, taksur wara tal-U Pilot fl-2013 eh, fl-istess kwestjoni anki kontra dejjem kontra l-Italja għanna niftħu parentesi dwar kif ġiet ġestjonata l- kollha kemm hi dan il-proċedura minn ħazal Komissjoni kummissjoni Ewropea, jiġifieri il-domen u l-ħafna żmien u mill-proċedura tal-EU pilot il-Kummissjoni u mbagħad eh, fetħet eh, it-tieni proċedura ta' ksur. U tasal għal konklużjoni f'Novembru 2015 il-Komissjoni deċidiet li tarkivju tarkivja xi proċedura tal-ksur wara fl-Italja kien hemm approvazzjoni tal-liġi eh, fuq l-iskola tajba, l-edukazzjoni tajba. Eh, kien hemm riservi qawwin fuq il- eh, fuq dak li l-Kummissjoni għamlet li kella kella tmur kontra din il-liġi fej kienem ħafna kategoriji ta' personal fid-dinja tal-edukazzjoni li kontribuxxit biex ikonem id-kompli l abbus ta' kontratti temporanji. E, minħabba domen li akkumulat, il-domen e, akkumulat, minnaħat tal-Italjani u anki tal komissjoni f'din il-kwistjoni naħseb li għanna bżon ta' interventi zjed għawi u jekk inti ma taħsibx hekk u jekk inti ma taħsibx li għandna kwistjoni kontra amministrazzjoni ħażina u jekk għandna bżonn ta' iżjed informazzjoni għax dina tmiss l-ħajja ta' miljoni ta' persuni fil-fatt. Grazzi ħafna, Sinjura Estara Sissa. Sì, grazie. Iva, grazie. Ħafna u nixtieq ovvjament ngħid prosit lill-Ombudsman eh, u li naqat ma' dak li qalu il-ħbib tiegħi, il-kollegi tiegħi hawnhekk għax għanna din il-possibilità ta' debattitu fil-parlament eh, fuq wara dan ir-rapport tal-Ombudsman u nixtieq ngħidlek uh, fisem anki il-persuni b'diżabilità kemm kemm ħassuhom ħażin meta fil-kumitat imko għax provajna li konna din l-aċċessibilità u għalhekk naf illi l-ombudsman kien eh, l-ombudsman zammet sot ħafna u nafu anki il-ġus uda ċelebrat dawn il-persuni b'disabilità u ħarġet proposta kbira ħafna l-approvazzjoni u nafu illi mhux suppost li kontat fuq is-suq intern għax dawn huma biss l-interessi ta' l-intraprizi u mhux ta' persuni ta' individwi u għedi eh, wara ħafna iġifiri aħna wara l-afsinar se jkollna laqa illum għax ovvjament musse Raw l fajt li għedin għadu mux għed jirħu xi temi speċifiċi, imma aħna għanna bżon nżomma l offol ta' debattitu tagħna il-persuni b'disabilità u anki għal mikro intraprizi li qegħdin jgħidu anke fuq dawn il-kodba elettroniċi u servizzi elettroniċi se jkunu aċċessibbli wkoll u naf li stati membri għandhom il-liġi wkoll u għalhekk anke l-intrapriżi kollha, ġifedi jiġifieri nitkellmu fuq il-150 impiegati eh, impjegati għandhom sonne prodotti li huma aċċessibbli u nafu li hemm ukoll l-awtomaċità, il-tamir eh, automatiku u wkoll automatizzat, bżonn ikun aċċessibbli t televiżjoni wkoll. Il-kontrol tem bżonn ikun aċċessibbli għal persuni neqsin mis-smieħ u neqsin mid-dawl imma ma kienx hemm aċċess laqas u għalhekk bħal basikament hemm bżonn illi niftakru il-triq li waslet għal din id-direttiva imma isom tawka siktar l-kumpanniji u mhux il-persuni b'diżabilità u għalek jina nir-ingrazzja lill komissarju u koll l-Ombudswoman għax għaliex konna snennejna seba snin u għalek tajjeb illi mpoġġu l-affarijiet fil-kuntest fid-direttiva għal persuni biex ikollhom din l-aċċessibilità. Grazzi. Thank you very much. Grazie Signora Rozier. Merci, Grazie ħafna, signora President. Jina u koll nishtiq l-Ombudsman għal eh, rapport taħħa, prezenza taħħa fosna u nefasizza r-rol essenzjali li għanda illi dan ir-rwol huwa essenzjali speċjalment biex ikun hemm iktar istituzzjoni demokratiċi trasparenti u grazzi ħafna illi inti eh, għandek dan ir-rwol u taqdiħ Issa fuq dik li għall inkjesta fuq il-kodiċi deontoloġiku ġifir il-kodiċi ta' l-etika, Iva naf l-inizjattivi kollha tiegħek huma prezzjużi ħafna. U nistgħu anzi nixtieq u nħeġġuk ħafna. Nixtieq ukoll forsi nagħti l-attenzjoni tagħkom fuq punt li jiena se nitkellem fuq hawnhekk fil-Parlament bħala rapporter tal-affarijiet legali il-rapport il-Parlament se joħroġ fuq l-allert fuq it-trissija fil-2016 fuq rapport jak inti dedikajt eh, spazju għal dan is-suġġett ta' l-etika u nafu illi għedin nitkellmu fuq dan ir-rol minn importanti minħabba ċerti skandli li kienem l-skandlu ta' evażjoni ta' taxxa. U int Eh, għalat eh, inkjesta fl-2015 u għat illi żewġ istituzzjonijiet Ewropej fuq disa eh, kienu adottaw linji gwida dik li għal protezzjoni ta' dawn it-tip ta' tilsijiet. U għalhekk nixtieq inkun naf mill-2015 ir-rapport tiegħek u l-konklużjonijiet tiegħu inti taf jekk hemm xi passi oħra u qudiem xi progress fuq dan is-suġġett u nixtieq insaqsik għaliex ir-rapport tal-2016 ma tax segwitu fuq dan is-suġġett. Inti taħseb li dan is-suġġett huwa magħluq u nixtieq ngħidlek dan il-Parlament se jkompli jirrefletti u jitkel u jaħdem fuq dan il-suġġett u fil-font u nixtieq li inti segwi wkoll eh, dak li qegħdin ngħidu għax ovvjament l-esperjenza tiegħek hija prezzjuża ħafna. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna. Issa Jude Curtin Darling u Beck Nalqu l lissa tal-kellima, grazzi ħafna, jena u koll sanajt prosit li l eka xol tija kemili. U nirringrazzja għal-kooperazzjoni mal-parlament, zewċ punti minna ħatijaj. Fl-axar snin inti għamilt ħafna firgwad tal-politika tal-politika kommerċali minħabba l-iskandlu firgwad ta' negozjati ta' TTIP u nuqqas ta' trasparenza fil-Unjoni Ewropea fil-negozjati kommerċali jisu l-enfasi jissa imbidlet la darba t-titib ġi frizzat, forsi t-titib se jieġa eh, jiena ta' ħajja permessa Trump, iżda palissa spiċċat isa. Palissa eh, għanna negozjati gbar li jett jisiru li mumiex jidru. jidru li um et jisseħħu b'mod sigret li zjed li smajna l-menti kien kienu negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun li kważi eh, kważi eh, tlesta. Eh, kien hemm ftit li seħ fil-pubbliku dan mhux eh, titep u mhux mhuwiex daqshekk eh, attrajenti bekk ma tridx titlef il-fokus fil-negozjati kummerċjali għax il-pressjoni fil-Parlament ingħatajnuna permezz tal- tal-inata tajnuna permess tal-isforzi tijak biex ikollok iżjed trasparenza. It-tini punt fil-kwad tal-Brexit um, talba fisem il-ċittadin tal europea li se jitilfu ċittadinanza tal sa sakemm in-negozjati jispiċċaw iċ-ċittadin tal-Renju Unit għadhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea u aħna minnaħa tal-Renju Unit qed niksbu ftit wis trasparenza mill-gvern tagħna fil-gwatt negozjati u dan qed iwassal għal ħafna ansjetà fir-Renju Unit. Meta tikkonsidraw il-Brexit u t trasparenza tal-Brexit jekk joġbot ikkonsidraw il-bżonn ta' trasparenza għal ċittadini tar-Renju Unit li jibqgħu ċittadini tal-Unjoni Ewropea sakemm niġu sforzati nitilqu. Importanti ħafna dan. U bekk dina se nagħtik il-kelma biex tipprova twieġeb għal mistoqsijiet li tresqu u għandek tħossok libera biex tidħol ma titħolx f'wis dettal iżda biex terġa lura bil-miktub għat-tweġibit li inti ma tistax tweġeb għalihom issa. Grazie ħafna, Signora President, jina nistendi l-istedina li l-kolħat. Għawnek li jiktib li anke fuq kwistjoniet li semmejt l-lum. Issa fil-gwata konformita, Iva, sena li għaddit aħna ksibna 90% konna kontenti, konna nafu li kien hemm problema biex, biex nilħu l-90% l-darboħra 83% e, għal-ħakna, zdina t-rapprezenta t-tini ola perċentwal tal-konformita fl-istoria ta' dan l-uffiċċju. Il-Kommissjoni naħseb li ħadmet ukoll sa frigward ta' trasparenza kien hemm il-kwistjoni tal-frigward tal-lobbying tat-tabak fil-trasparenza u dak kien kritiku ħafna. Frigward tal-elementi in ġenerali kif jiena diġà spjegajt jiena nagħmel il-sarriċ strateġiku l-idea hija li anki dawn jajnu, anki dawk li m'għandhomx kuntatti diretti mal-istituzzjoni Ewropej u laqas jafu dwar l-Ombudsman Ewropew iżda eh, jgħin Sir Valeza il-premju għall-amministrazzjoni tajba, riskju għax qed riskja għall-aġenzija għall-autorità li aġenzija li qed tagħmel xi ħaġa ħażina Eh, tista' ta' xi ħaġa ħażina iżjed il qoddim iżda ma seħħx dan iżda hawnhekk qed turi l-xogħol eċċellenti li l-istituzzjonijiet li għamlu speċjalment meta jikkollaboraw flimkien. Signora Rice, fil-gwad tal-Eurogroup, aħna ħdimna fuq dan eh, xogħol għaddej, jiena eh, segwejt in kwistjoni tax-xiri tal-bonds, u fejn isir ix-xiri jiena kont eh, insegwih bir-reqa naf li l-Parlament qed fuq dan jiena nissuspetta li l-kwissjoni kollha tal-Eurogroup mit-trasparenza sal-ġejjeni se jidħol iżjed eh, se jiġi enfasizzat anki jiżjed il qoddim naf li hemm ħafna dibattitu dwar dan u se nistudjaw sew mhux naħa politiku iżda l-pis amministrattiv Signora Elkan fil-kwad tal-rapport tal Glaukusen naqbel diffiċli biex iċ-ċittadini jkunu jafu dwar dan naħseb li l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa taqbel tajt li tajjeb u l-EFSA qed jgħid l-oppost. Il-WHO għal li iva dan jista' jmur kontra u ħażin għal saħħa umana l-EFSA għall-oppost. M'għandniex il-ment dirett dwar dan iżda fil-gwatta trasparenza dik hija ħaġa ofja. Inti m'intix ċerta meta d danizi jiġu hawnhekk il-Ministri tagħkom dan huwa rifless f'ħafna stati membri fil-fatt iżda e, il-membri parlamentari tal-Renju Unit ukoll qalu li laqas jafux edin jagħmlu l-ministri tagħhom iżda r responsabilità huma lejn il-poplu tagħkom ukoll. koll Eh, l-Irlandiżi, l-Iżvediżi, l-Ingliżi, etc. U dan huwa xogħol li jrid isir fuq il-livell tal-Istat membru wkoll. Aħna ma listejniex l-istariġ tagħna fuq it-trasparenza tal-Kunsill, aħna qed naħdmu mill-gruppi ta' ħidma u biħsibna nagħmlu xogħol kbir ħafna hawnhekk u dana jirrifletti il xogħol politiku ikbar li qed isir dan huwa żgur qudiemna f'moħħna firwa taksur, il-kazi taksur u il-proġett pilota li għet nħarsu leħ u kol aħna nirċivu ħafna l-menti firgwa ta' dan il-proġett u kol u dan il-xol li għet namlu firgwa ta' sistema pilota għandu jitċara kwestjoniet ġenerali fil ta' ksur. Sinjura Ivi fil tal-kazijiet li inti semmejt, jiena nafom Naħseb li jissa għanna kas qoddim il-qorti l-Komissjoni eh, kontra l-amministrazzjoni. Emmek jiena legalment ma nistax nkun involut fil-kas qoddim il-rati meta il-riżultati tal-qorti, il-sentenza tal-qorti toħroġ jiena se nitlob il-Komissjoni biex iżomni informata eh, kompletament biex nara x'se jsir din hija ħaġa li nafa sew pereżempju fil-gwad tal-każijiet, fil-gwad tal-dizabiltajiet, issa il-tweġiba reali hija li jrid ikollok il rieda politika. Jiena nista' nagħmel xogħli, nista' nistieden il-menti, nista' nfittex fejn għalfejn hemm kwistjonijiet li jinvolvu d diżabilità u ninvolvi ruħi, iżda għandna bżonn il-champions politiċi bħalek biex tinsisti fuq ċertezza hawnhekk jekk hemm xi ħaġa li nista' nagħmel nagħmlu. Daqshekk nista' nagħmlu Sinjura Rosier fil gward tal il-whistleblowing. L-istituzzjonijiet kollha issa għandhom ir-regoli tal-whistleblowing fil-post u mhix ħaġa li aħna nsejniha, iżda ħaġa li nsegwuha sibna li l-2016 kien, kien eh, stadju bikri wis biex nam loħdan, iżda sen komplu nħarsu leħdan dan nistudjawh biex naraw kif ir-regoli se qed jitlu fis fil-prattika. fil gwart tal katendar Iva t-leġematilu jiena kont fir-Renju Unit fil-belt eh, ħajja ħafna tal-Londra illi għada miexet bati u jenar Jiena il-taqajt mal-Komissjoni tal-Informazzjoni biex nitkellmu dwar dan il-punt u l-inizjattiva li għanda fl-imkien mal-Komissarju tal-Informazzjoni u l-Ombudsman Nazzjonali u jiena xtaqt inwassal il-punt li jekk hemm il-problema mal-Komissjoni maċ-ċittadini tal-Renju Unit biex jkollhom aċċess mill-amministrazzjoni tal-Renju Unit jistgħu jfittxu biex isibu l-istess records mill-Unjoni Ewropea l-istess records se jinżammu mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-ċittadini tal-Renju Unit għandhom l-istess dritt bħal mandu ħaddieħor biex ikollhom aċċess għal dan records fl-uffiċċju tiegħi żgur li ma nsejniex illi l renju Unit ikomplu impjegati u għadek għadkom membri tal-Unjoni Ewropea. Iżda importanti li nibatu l-messaġġ li kwalunkwe ċittadini li qed ifittxu rekords frigwant tal- eh, u ma jistawx jiksbu l-informazzjoni minħabba regoli tagħhom stess tal-aċċess jistaw jiksbu dawn ir-rekords mill-Unjoni Ewropea jistaw jmorru l-ordi iżda jistaw jiġu għandlu l tiegħi ukoll Inti verament kont effiċenti, għagġilt ħafna eh, prosit lilek u lilna wkoll għax weġibt anki l-mistoqsijiet kollha mod effiċenti bħal dejjem l-istarijiet li jien għandi l-lum huma li fil-11 tal-Lulju għandna konsiderazzjoni tar-rapport li skadenza l-emenda se tkun il-11 tal-Lulju fil- Lejina eh, fit-18 tal-ulju, fit-3 ta' s-senar. Umbat nivotaw fil-11 ta' ottubru u fil-plenarja f'novembru. U bekk nirringrazzjawk ħafna u nawguralek u nawguralek ħafna suċċess fl-isforzi tiegħek biex eh, tilqa il-bżonnijiet tal-ċittadini tagħna tal-Unjoni li għada ta' 28 stat membru. Okay, and uh, the... Grazie ħafna il-petizzjonanti edina id-dispeċini illi uh, għandkom uh, tistennu ftit għax għanna punt ieħor li għanna bżon indirizzaw li hija żjara ta' fact-finding ta' ġbir tal-fatti f'Madrid. U Jude Curtin Darling, il-kap ta' delegazzjoni edha hawnhekk u jissettina ġornament uh, ċkejken. Uh, Grazzi ħafna. Mela, delegazzjoni ta' ħames membri tal-petizzjonijiet nhar it-tnejn u t-tlieta u konna kompanjati minn tlet membri ex uffiċċju ta' Spanja illi hekk konna delegazzjoni sabiħa u nista' ngħid illi kienet żjara mhux biss minħabba l-kontenut tas-suġġett, imma wkoll minħabba il timetable u il pass ta' numru ta' eh, laqat li kellna waqt li konna hemmhekk. Aħna konna hemmhekk biex nindirizzaw sensila ta' petizzjonijiet fuq l-iskandlu illi eluf ta' l-erkatament trabi ġew misruqa minn staff tal-isptarijiet minn staff ta' sptarijiet reliġjużi u oħrajn u fatt ħafna każijiet dawn it-trabi eh, kienu mbagħad eh, spiċċaw għall-adozzjoni u dan ġifiri fit 98 aħna ntqajna mal-Ministeru tal-Ġustizzja, mal-Prosekutur Ġenerali, il-Deputat Ombudsman, il-Komitat tal-Ġustizzja tal-Parlament Ewropew mal-Knisa Kattolika Spanjola, ma' avokati, konċernati u l-vitmi stess illi kienu għamlu l-petizzjoni l-Parlament Ewropew, inkluż Eh, iċ-ċittadin eh, Ingliż illi ta' dimensjoni iktar Ewropea bħala ċittadin mhux ta' Spanja imma involut f'din il-kwestjoni. Aħna bħala delegazzjoni ma għadna ma ntqajniex u ħsibt li forsi nista' nagħti l-impressjonijiet tiegħi bil-ġimgħa li għaddiet u dawn huma illi aħna kellna xi evidenza x'imdaqqiet kontradittorja minn dawk li rappresentaw rappresentanti pubbliċi u dawk ma tam mal-vitmi stess u rappresentanti tal-vitmi. U ġurnalisti, attivisti, avvokati, u din skont l-skala, iċ-ċifri, ċifri kienu kompletament differenti. u meta nitkellmu fuq każijiet iżolati jew jekk aħna xedin nitkellmu fuq netwerk ta' traffikar imma ġifiri ta' trabi per organizzat. E, ċar illi hemm nuqqas ta' fiduċja mill-vitmi fil-awtoritajiet tal-istatu tal-Knisja u il-vitmi petizzjonanti tagħna kellhom Eh, jaslu ċertu livell biex jiġi konsidrati bħala vittmi, ġifiri anki l-prova huma kellhom eh, jipprovduha u kellhom jinvestigaw l każijiet stess tagħhom. X'inda id-deċenni għaddew u ma kellhomx appoġġ psikoloġiku jew legali kważi, ma kien ċar ukoll li kien hemm xi passi minn mindu ħareġ dan l-iskandlu fl-2009-2010 u l-iktar kienet it-twaqif ta' Signposting Office Nazzjonali biex kollom aċċess il-vittmi għall-arkivi u kulħadd ma minn tkellimna rikonoxxew li jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni, speċjalment l-appoġġ għall-vittmi. L-aħħar komment huwa politiku però importanti bażikament dak li ħoraġ ċar huwa li dan l-iskandlu hija l-iktar prova eh, tal eh, dak li ġara minn Franco Meditatorjat, Gwerra Ċivili u dan niskandu hekk ħareġ juri l-ħruxija ta' dik l-epoka u għandaqstant kien hemm iva xi passi l qudiem tajbin ħafna identifikajnijom il-ġimgħa li għaddiet. Ma min intqajna ħadd ma qal li ma kienx hemm problema, konklużjoni importanti din u l-laqa l knisja kienet pożittiva ħafna għax l knisja eh, deċidiet u qablet li tiftaħ l arkivi hemm bżonn niżguraw li kunem hemm segwitu li l-klim jissarfu fl-azzjoni u suġġeriment wieħed kien li l-Knisja tkun tista' tagħmel link eh, ma l-arkivi privati tagħha ma l-arkivi pubbliċi għal dan ġifir ma dan l-uffiċċju ta' appoċċa l vitmi u l-ħaġa l-oħra pass importanti kienet l-aħbar illi l-MPs fil-Parlament Nazzjonali resqu u qed ikollhom appoġġ għall inkjesta parlamentara x'ħafna mill-kwistjonijiet mhux neċessarjament setgħu jkunu trattati każ b'każ, imma hemm ħafna ah, karatteristiċi li jxibħu ħafna jiġifieri dawn kienu l-impressjonijiet tiegħi u se nippreparaw issa rapport wara rakkomandazzjonijiet lill parlament li jistgħu jkunu forsi differenti minn impressjonijiet tiegħi hemm bżonn li ngħid. Imma nittama li b'mod kollettiv inkunu nistgħu jkollna nagħmlu parti tagħna biex indirizzaw it-ħassib tal-Kummissjoni u ikonna mezz pożittiv kif nistgħu nittrattaw eh, din il-pjaga li għadha ħajja. Grazzi ħafna dinja opportunità illi nisimaw kol eh, da eh, kwistjoni għal da dibattitu u għalhekk qed insegwu il regolu u se nikonsidraw ir-rapport bil-miktub meta jkollna test dimna. Iż-żjara kienet biss il-ġimgħa li għaddiet, iġifiri ma rridux nagħmlu dibattitu għalissa. U ġud li kien ġud li kienet il-kapi delegazzjoni da bżonn titlaq u għalhekk eh, f'Lulju jew f'Settembru se jkollna l-konsiderazzjoni tat test bil-miktub u rakkomandazzjonijiet. U din kienet biss prezentazzjoni lill komitat u għalhekk grazzi ħafna ġud u rajt l-indikazzjoni ta' żewġ kollegi naf li kien niftaħ il-debattitu se nintilfu u għalhekk maħnissi jkollna debattitu għalissa u se għal punt li miss il-petizzjonanti u jiddispjaċini imma għandi bżonn inżomm sot bħala President għalissa. Grazzi ħafna ġud tal-li tajtna rapport eh, għasir uh, u mbagħad nikkonsidraw it-test meta tkun meta jkun imressaq. Jina nixtieq nitkellem mument le id-dispeċini maħniex qed niftħu d-debattitu. Le. Iba, imma jena ma nistax naqbal. Għanna jena għandi dritt li nuża minuta biex namer eh, komment personali. I'm opening the Rosa, jek niftaħ id-debattitu għalik, allura qed nagħti l-ħin għal nies oħra. Ma jna ma naqbilx imma i għalet ħaġa imma il- imma l-ħbib tal-gwe per eżempju kod kemmu ma l-istampa għamilt parti mid-delegazzjoni ma hiex ħaġa ġusta din allura. Allura t-sur Terry Cabras u l-senjura Evi u s-sur Terry Cabras u kol u għalek għalmenu it-tini din l-opportunità. Jek joġbok presidente waqqaf l-kellima. Dan dinja, dan huwa dinja sala tiegħi, jira l-president u dan ifisser illi aħna nsegwu ir-regoli. Dan ifisser ukoll illi kellna ir-rapport bil-fom wara iż-żjara mill-kap ta' delegazzjoni u meta jkollna it-test Umbat li konsidraw il-rapport fejn kulħadd ikun jista' jieħu l-kelma u jkollna debattitu sostanzjali din hija kwistjoni sensitiva l-aħħar naħseb u tinteressa wkoll l-interess tagħkom ilkoll. Imma jekk niftaħ id-dibattitu petizzjoni se jkollhom jistennew sada mhijiex ħaġa ġusta u lej grazzi ħafna. U issa immorru Mela, il-grupp tiegħi mhuwiex eh, il-grupp eh, tiegħi mhuwiex eh, ma jaqbilx dak li ntqal fir-rapport mhuwiex minnu nixtieq li tkun reġistrata fil-minuti. Tajjeb wis, mela mmorru għal punt disa il-petizzjoni 0663 tal-liġi reċenti 4387 fil-Greċċa u r-riskju għal eh, għal dak li huma l-avokati, il-petizzjonanti huma hawnhekk nilqakom hawnhekk dan il-Parlament fil-Komitat dispeċini għall-inkonvenjent għax kelkom ovvjament tistennu eh, u għalhekk is-sur Jorios Beskos u s-sur Aleksandros Manolopoulos. Nantikom il-kelma għal ħames minuti. Grazzi ħafna. Signora President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, tajtna din l-opportunità biex nippreżentawkom illum id-dettalji tal-petizzjoni li aħna ressaqna l-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa eh, nitkellmu fuq il-drittijiet tal-copyright fl-Unjoni fl-Ewropea fl-2000 meta kien hemm it-Trattat tal-Lisbona kien hemm protezzjoni għad-dinjità tan-nies bħala parti ta' drittijiet tal-bniedem u l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u fejn l-Unjoni Ewropea tibbaża eh, ġifieri fuq il-liġi fondamentali u drittijiet fondamentali. Sfortunatament, dawn il-prinċipji li l ewropa suppost tirrispetta ma japplikawx fil-Greċja għax dawk li huma l-professjonisti għax il-gvern Grek li jaħdem mal-Kummissjoni eh, Ewropea votat liġi fuq it-tax kontribuzzjoni ta' taxxa u ta' sigurtà soċjali tal-istat assikurazzjoni illi ġabetinna ġosqaq. Aħna fil-petizzjoni tagħna ressaqna ċifri illi għalulkom ġifiri xġara u xtfisser għal professjoni bħal tagħna fejn su m'għandniex ma gawdux minn drittijiet u għalhekk l-ar ħaġa hija illi wara illi għamilna l-protesta tagħna kien hemm il-vot u għadda Abbazzi tal-lema kien hemm żieda ta' 16% fil-kontribuzzjoni dan ifisser li jekk tista' temlu ħaġa bħal din il-spiża issa waslet għal parti kbira ħafna tal tħul eh, tagħna dawn l-aħħar erba' snin l-entitajiet fil-Greċja tant żdiedu minn sa 50 anki sa 60 fil-mija u għalek wasanna kważi illi id-dħul kollu tagħna se jispiċċa bħala taxxa. Allura, ovvjament, il-benessri tal-ċittadini issa tiddependi mill- Eh, mill-rida politika tal-autoritajiet u dan mhux suppost ikun permezz ta' ċifri biss għax hemm id-dimensjoni soċjali, umani, wara dawn iċ-ċifri li wkoll nixtiequ nġibu l-attenzjoni tagħkom. U aħna bħala professjonisti, bħala ċittadini, bredmin, namlu appell qegħdin naraw illi aħna staġnati f'din ir-reċessjoni u l-miżuri li qed ressa il-Gvern Grek qed eh, imbatu aħna il-proprjetà tagħna, familji tagħna u għalhekk huwa diffiċli kif wieħed jista' jifhem kif eh, kif aħna ma nistawx nkunu iktar il-muturi tal-ekonomija. Jekk tara dawk li qed għamlet il-Greċja mal-Kummissjoni Ewropea, taraw illi ma kienx hemm marċni għat kabbir dan huwa ċirklu vizzjuż ir-reċessjoni se tkompli. U għalhekk aħna persważi konvinti illi intkom bħala in nies illi qegħdin hemm biex tisimgħu ċittadini Ewropej il-veduti u kif jaħsbu huma għandkom tagħmlu intervent u tagħmlu appell lil Greċa li t-rispetta drittijiet fondamentali tagħna. Attualment qegħdin f'dan l-istaġnar mingħajr tama hemm xejn nistgħu nagħmlu nagħmlu appell lilkom u turu intkom ir-rida politika il l-gvern Grek falla li jagħmel għax din hija traġedja grega għalina l kol U ġenerazzjoni l-ġdida, il-żazax, fost l-avokati, għana nixtiequ ntuhom xi tip ta' tama. Xewqa illi jibqgħu fil-Greċċa din hija ħaġa importanti ħafna. għanna teknokrati biss, għanna daw in nis li qed eh, ifaslu dawn il-liġi, dawn il liġiet ma mhumiex qed jarawna bħala bnedmin qed jarawna biss eh, bħal ċifri. U għalek jekk koċobkom intkom rikonoxxu, er, tridu tirrikonoxxu li aħna bnedmin u ħudu deċiżjoni waħda b'saħħitha m'hemmx marġni għalina biex inkomplu għaddejjenek, għedin situazzjoni dizastrusa u dak nistaw namlu biss u għalli namlu appell appell lilkom għax aħna ċittadini Ewropej sħoqinna ir-rispett li jgawdu minnu kull ċittadin Grek. Qabel ma nagħdi l-kelma lil xaħat, nista' nsaqsi l-konsulenti tal-IPP illi poġġu bil-qeda u jżommu l-iskiet. <laughs> Jekk joġbok nadilek il-kelma jdispeċini għal kull inkonvenjent. Aħna, intkom membri tal-komitati, aħna kuntenti ħafna li dawnek fostkom li għedin hawnhekk biex eh, inħarsu id-drittijiet eh, tal-avokati bħalma qal il-president tal-assoċjazzjoni tagħna huwa ċar permezz tal-petizzjoni tagħna u dokumenti bħala annes li huma disponibbli għalkom ilkoll illi il liċijiet il-ġodda li għaddew fil-Greċja fuq it-taxxa fuq l-assikurazzjoni dawn qegħdin joqtu ħażin ħafna drittijiet fondamentali ta' ħafna ħafna nies u dan imur kontra konvenzjoni drittijiet tal-bniedem hemm bżonn ikun hemm eh, dimensjoni umana u dan aħna semmejnieh u hemm miktub ukoll fil-CHR. U għalhekk u għalek il-professjoni tagħna u l-pajjiż tagħna qed tiġi mill-qut u għalhekk għal nagħmlu appell lil kumitat biex tagħmlu xi ħaġa. U naddu mill-rati Gregi m'għandniex l-istudji u eh, rajna l-istudji eh, ċoħe eh, imma dawn ma jappoġġawx dak deċiżjoni tal-qorti grega. Anki l-qorti tal-awdituri ħaġet sentenza favorina, iġifieri tħarsu lejna tal-imot manjera bħalli kiku il-tħul tagħna issa ovvjament naqqas bħafna u hemm ħafna eh, professjonisti avokati illi ma jistawx ikomplu eh, eżerċitaw professjoni ta' avokat ma nistawx inkomplu naperaw ek skont din il-liġi nsaqsu biss il-prinċipju ta' proporzjonalità jiġi rispettat. U il-kelma rispett hija importanti ħafna nsibuha fl-artiklu 2 tal-Kostituzzjoni Griega kif ukoll tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Eh, umani imma eh, min li liġijiet fil-Greċja qed jinjora da kollu u għalhekk hemm bżonn illi dan il-prinċipju jerġa' jiddaħħal fil-Greċja ġi rispettat u niżguraw illi il-poter eh, tal-istat ma jkomplix għaddej bil-ħakma tiegħu mingħajr ma jkun imrażżan. Għandna bżonn naraw il daw il-kontribuzzjonijiet biex hekk l-avukati u il u l-loqsma oħra professjonisti ma jkollhomx din il-mażra eh, mħabba l-kontribuzzjoni li ta' bil-forsi kollha iħallsu li dar timur eh, kontra id-dinjità tagħhom u tal-familji tagħhom. Il-Greċja għaddej reċessjoni ekonomika serja ħafna u l-kundizzjonijiet li ġew imposti mill-Unjoni Ewropea ifissru il membri tagħna għatmu se jkunu nistaw joħorġu minn barra id-dejn illi għandhom. U importanti allura illi l-valuri illi tibbaża ruħa eh, l-Unjoni Ewropea ma jidux konsiderati bis bħala prinċipi fil-tal-isem, imma jridu niproteġuhom. Grazie ħafna, sanati il- eh, Il-mikrofonu l-Kommissjoni għanna sur Lajne u sur Karone. Eh, grazie. Jena Lajne. Mela l-ewwel net l-armonizzazzjoni ta' er, e, tal-regoli ta' kontribuzzjoni illi ġew definiti fil-liġi 4387 tal-2016 kella isaħħaħ e, e is-sostenibilità e tas-sistema tal-pensjoni u anki tal-tfaddil fiskali li huma neċessarji għal programm ekonomiku. Wieħed mill-prinċipi ta' riforma hija biex ikun hemm bilanċ bejn kontribuzzjoni u benefiċċji. U din l-armonizzazzjoni tar-regoli ta' kontribuzzjoni hija mirata biex il-persuni illi u ma jaħdmu indipendenti ikunu fuq l-istess kategorija tal-impiegati biex il-kontribuzzjoni tagħhom qabel kienet ibbażata fuq is-senjorità fil-professjoni u issa qiegħda eh, bbażata fuq it-tħul attwali illi huwa bazat mill-aħħar illi huwa eh, moqri mill-aħħar sena fiskali. Però dawn huma arranġamenti transitori biex niproteġuhom minn bidliet eh, gbar ħafna sal-2020 u dan il-periodu ta' transizjoni fih eżenzjoni anke għal għal professjonisti zaza li jista' jkollhom eh, kontribuzzjonijiet ridotti għall ewwel ħames snin. Bħala studju ekonomiku illi wieħed mill-petizzjonanti semma dina eh, fil-fatt eh, kienet parti mill-liġi fuq il-pensjonijiet u kienet dettaljata ħafna U skont l-autoritajiet kienet qed tiżgura illi l-parametri kollha kienu inklużi fl-istudju biex bekk inkunu nistgħu niżguraw l-legalità ta' riforma. Barra minn hekk, Dawn huma l-kwistjonijiet l-iktar prinċipali li nixtieq nitkellem fuqhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa niftħu l-dibattitu għal kollegi Sur Zarianopoulos. Grazie. President. Wara l-petizzjoni kien hemm żviluppi ulterjuri. Is-sistema ta' assikurazzjoni fil-Greċa berrebba memorandum li ferma il-gvern Grek illum e, eh, wasra situazzjoni anki iktar ar minn dik li ha deskritta fil-petizzjoni. il rappresentant tal-petizzjonanti tkellem fuq il-miżuri iktar reċenti li ġew adottati fil-Greċa Illum mem lebda marġni. Kull ma jidħol bħala stul u għata xabli. U dan xifisser. Ifisser illi mux l-avukati biss qed jiġu affettwati imma anki l-pensjonanti e, inqataw 17 darba u anki zaza ħaddiema ir-risposta e, minnaħa tal-Kummissjoni hija provokanti. Irridu nifmu illi l-Kummissjoni Ewropea edha hawnhekk tiffirma il-memorandum illi qed tidħol f'ħafna dettalji biex innaqsu il-pensjonijiet, iżidu it-taxxi u iħottu il-dispożizzjonijiet ta' sekurtà soċjali. Hija risposta mhux vera. U anki fuq il-memorandum l-oħra fil greċa dawn kollha qegħdin jimminaw il-sikurtà soċjali b'mod speċjali fil greċa Jekk aħna nikkonsidraw il-semestru Ewropew u testi li ġew prezentati, il-Kummissjoni dejjem edha titkellem fuq fazi ġodda ta' tkabbir u żvilupp, però pratikament huma qegħdin jgħidu biss illi l-Istat mandux jimmina s-sikurtà soċjali u u il ħaddim mandom xieġu affettuati negativament iktar u għandu ikollhom inċentivi possibbli għandu jkun hemm inċentivi possibbli għal dawk li ħassu taxxi. Però il-memorandum issa qed jasar il-persuni foqra anki iktar, nis li għalaw 300-400 euro fix xar u fl-istess ħin hemm tlet eh, tnaqqis ta' 3% fil-kumpaniji kbar. L-Unjoni Ewropea flimkien mal-gvern Grek ejat jipprova jimmina is-sikurtà soċjali u jissostitwija b'xi tip ta' assikurazzjoni privata. U iċ-ċifri illi għanna fil-dokumenti li għanna juru kem huma eh, gbar l-attakki negativi li qed isiru fuq in-nisa kif qalu l-petizzjonanti. Qegħdin jimponu xi 20% fil-mija tal-pensjonijiet u eh, wieħed irid ħallas iktar għal saħħa u dan jasal għal 38% ta' tħul ta' kull persuna. U dana ifisser illi wieħed għandu ftit, ftit, jibqa ftit flus fil-but għal biex jiex. Issa, edin obbligati anki iħalsu it-taxxi minn qabel uh, għas-sena li miss għal daqstant l-avukati bil-flus illi jirċevu edin obbliga qegħdin ikunu obbligati ħarsu eh, ħafna mit mitħul tagħhom bħala taxxa. Qed nitkellmu hawnhekk fuq kwistjonijiet li qed iseħħu issa fil-Greċja mill-petizzjoni law. U dana qed jaffettwa eh, naturalment lil eh, avukati zazah, l-avukati li mhux qed jaqlaw ħafna flus inqas minn ħaddieħor għax il-kumpaniji kbar u ma mill-quta Eh, bħal kumpaniji kbar anki f'kull settur fil-Greċa. U jiena kont invelut f'din is-sitwazzjoni għal 40 sena u qatt ma rajt ħaġa simili. Għalix, eh, il-ċittadini qatt ma kienu daqsek eh, Ħazi kienu affettwati b'dan il-mod negativ. U jiena naqbel ma dak li qal il-petizjonant, kull ma qal huwa veru, mhix kwistjoni politika. L-Unjoni Ewropea hawnhekk qiegħda tbiċċerhom lill-avukati fil-Greċja. Massakru. Edin u dan huwa proċess li qed jitkompli partit Komunista Grek mandu lebda fiduċa mal-Unjoni Ewropea u aħna aħna nirrifjutaw risposta l kummissjoni u rridu assolutament li din il-petizjoni tibqa' miftuħa. Sur Marjas, grazzi. Sur Marjas. Grazzi, Signora President. L-għonet nishtiq nifraħ lill-petizjonanti illi għajmu din il-kwestjoni fil-komitat tagħna huma ħadu inizjattiva mhux biss bħala rappreżentanza tal-avukati fl-Eġew, imma s-settur legali kollu fil-Greċa u anki il-professjonisti liberi fil-Greċa kollha għaliex il-kondizjoni tal-memorandum imposti edin jaffetwaw l-SMEs u edin eh, għandhom dan l-effett. Issa għanna din il-liġi li jammirata biex toħloq iktar tul. Però l-petizzjoni qed turina xinu għaddej bħalissa fil-Greċa. U dan l-raba memorandum attualment qed jakkas iktar. Is-sitwazzjoni hija ħafna iktar negattiva u mem lebda eh, progress fid-dejn e eh, Grik u l-komitat tana għaddew eh, biex neżaminaw dawn il-kwistjonijiet għax dawn huma kwistjonijiet verament negativi verament gravi. U dana eh, ġi dimostrat anki b'dak li għallu petizjonanti l-lejla, rridu anki neċċaraw anki il-pozizjoni tal-Kommissjoni Ewropea, mux biex fuq il-sustanza, imma fuq il-ruol tal-Kommissjoni. Is-Sur Timmermans meta ġi fil-Kumitat bħala viċi president tal-Kummissjoni għal li meta l-Kummissjoni tirċevi petizjoni, m'għandix sempliċement tistaqsi l istat mm, membru u batati risposta li għati l-Istat membru. Le, ma jamiex sens, għanda titħol fil-kwistjoni mod profond u għanda anki dubita fuq dak li qed rispondi l-Istat U meta nħarsu lejn kif il-Kummissjoni qed titratta l-Gvern Grik, li ma ħarsitx lejn din il-kwistjoni tal-dejn Grik. il komissjoni kull ma qalet hija illi qed hemmhekk biex tipproteġġi l-liġi tal-Unjoni Ewropea u id-drittijiet ta' ċittadini. Però il-Greċa taf illi il komissjoni hija membru ta' Trojka u il-Grigi din isegwu. Allora il-Kommissjoni x'edha tappoġġa id-dritti tal-ħaddiema, il-regoli ta' trojka eh, li hija membru stess tal-trojka. Din hija ħaġa importanti ħafna. Liġi għal ħajja din denja qed tiġi miksura eh, id-dritt e anki tal-eżerċizzju ta' professjoni libera u koll qed jiġi miksur għax it dħul illi qed jaqilaw dawn il avukati e, qed imur direttament lejn l-istatu jħallilhom biss l-20% biex iħallsu l-kera u jgħixu. U anki id-dritt tal-proprjetà qed jiġi miksuru kollha hawnhekk. Għaliex is-sistema kollha qiegħda twassal għal sitwazzjoni bla futur. Il-liġi ta' proporzjonalità qed tiġi miksura wkoll hawnhekk et naraw hawnhekk ksur gravi tal-liġi Ewropea, illi suppost qed tiġi prodetta mill-liġi Ewropea. Eh, meta nħarsu lejn il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, il-Kummissjoni suppost għandha tiddefendi u qed tippermetti li l-Gvern Grek jevita dawn id-dispożizzjonijiet. U jikser il-liġi Ewropea u drittijiet tal-petizjonati. Allora jien għamil proposta speċifika l-għonet li nżommu l ekonomikon, kiex Il-petizjoni miftuħa u nibatu itra lil eh, l-ministri tal-affarijiet ekonomiċi u tas-sikurtà soċjali nitolbuhom jispjegaw għaliex qegħdin jiksru liġijiet u drittijiet tal petizjonanti b'dan il-mod. Meta suppost dawn il-persuni għandhom ikunu protetti mill-liġi tal-Unjoni Ewropea. U tielet punt aħna rridu nitolbu il-veduta tal-Komitat Ekonomiku tal-Parlament Ewropew illi għandhom anki grupp ta' ħedma li għedin jistudjaw kwistjonijiet fil greċa Dan punt importanti wkoll. U fl-istess ħin hemm bżonn anki nifmux qed jiġri dawn huma l-proposti tiegħi u naraw xiridu xandom xiajdu l-kollegi biex inkunu nistaw aħna noħorġu b'deċizjoni biex inkunu nistaw inkoplu nistudjaw din il-kwestjoni. Issa però għanna irridu kunu effiċenti l-interpreti sta kwart oħra jitilqu għanna żewġ kelli maħrajn nitkellmu fil-qosor u mbagħad nagħtu il-mikrofonu lill petizzjonati. Sur Terry Kabra. Grazzi ħafna, se nitkellem fil-qosor, is-sitwazzjoni ekonomika soċjali fil-Greċja hija drammatika, ma nafx il-leġislazzjoni ġdida xi tfisser iżda jiddispjaċini ngħid li għandna aħna se nitolbu minn min ħalla it-taxxa fil-Greċja dak li qed nitolbu mid-Daniżi u mill-Franċiżi għandna nerġgħu nqisu s-sitwazzjoni fil-Greċja skont il- il-situazzjoni li huma dejjem minna riformi għandhom bżonn iż-żmien u l u fil-popolazzjoni kollha biex ikunu riformi reali u għalhekk qed nitlob il-grupp biex il-petizzjoni tinżamm miftuħa kif ġi diskrit mill-Sur Marias. Grazzi, eccellenti, Sur Jar, Pita Jar. Mela, ħanibda bil-konklużjoni nixti eh, li tibqa' miftuħa dil-petizzjoni. Issa l-ġustifikazzjoni hija differenti minn Sirrias. Jiena sa fejna fjena. Dawn huma nies li qed jaħdmu ħafna, qed jaħdmu sfiq tal-middle class, id-dħul tagħhom fit-80% morru għat-taxxi u eh, għal-gvern SMI ma jistax jaħdem dan il-mod biex tibqa ħaj u bekk nasab li din petizzjoni għandha tibqa miftuħa waqt li kontrollaw il-fatti għax is-sitwazzjoni hija eh, fija ħafna problemi, il-settur tal smi hija l-sinsla tal-ekonomija u għanna nappoġġawhom. jiena taħt l-impressjoni li ġili l-gvern qed tirressaq proposti illi mhumiex aċċettabbli u għalhekk. U mbagħad jagħtu tort lil Brussell għal biex għal miżuri ta' austerità li jridu jiġu introdotti waqt li aħna għandna sospetti qawwin li ħafna flus jinsabu f'xi kontijiet illegali li ma nix aċċess għalihom għanna nkunu ġusti u għanna nsiru nafu l-fatti jiena najt li għanna nħallu din petizjoni miftuħa u nsiru nafu l-fatti. Irridu nsiru nafu fuq il-reġun fil-vant tal-vant tal-Germania fejn huwa minnu li l-SMEs kellhom iħallsu design fil-mija eh, fit-taxxa naf li dan huwa minnu naf li din mhix ħaġa li utli fil-gwad ġenerazzjoni tal-tkabbir ekonomiku. Jekk dan huwa fatt fil-Greċja kif kien fil-Ġermanja, dan qed iwassal għal eh, dan huwa l-istess pal espropriazzjoni u għandna nistħarġu sew fuq din il-ħaġa. Grazzi ħafna. Mela, bekk nala il-lista tal-kelima tijaj u eh, tal-kollegi u bekk neġana til-kelma lilkom għal żewġ minuti kull wieħed. Sinjura, President, aħna sorprizi bil-pozizjoni tal-Komissjoni Ewropea. Suppost dini għal-Gwardjan tal-Gwardjan tal-Leġislazzjoni tal-Ewropa. Ħafna mill-affarijiet li qalu eh, mhumiex minnhom huma qalu li eh, tkellmu dwar l-istudju għatwarju u l-ola orti fil-Greċa ħarset mod kritiku lej dan l-istudju koll u jiena nibqa xokjat b'dak li intqal mill-Komissjoni għanda tirrispettana u koll pala ċittadini Ewropej Impossibbli li najxu taħt dawn il-kondizzjonijiet. Il-gvern bil-leġlazzjoni baċċes eh, bajnuna tal-Kummissjoni Ewropea mhux aċċettabbli u mhux skont il-tip tal-Ewropa li aħna noħolmu fuqha għanna dimensjoni umana li qed tiġi marba hawnhekk. Il-gvern qed iħares lejna bħala numri biss m'hemmx interess fid-dinjità tagħna jew li nibqgħu ħajjin jew anki fil-ħajja tagħna. Tkellmu dwar il periodu ta' tranzizzjoni ta' erba' snin, iżda wara l-erba' snin 80 fil-mija. Qalu 80% se, se, se jonqos 40% fil-kwad ta' taxxi mill-naħa tal-Gvern Grek. Iżda tana jurina li l-Komissjoni fil-fatt m'għandix interess, mhix interessata fina u l-Parlament Ewropew irid juri li suppost il-Komissjoni qed taħdem f'interess tal-ċittadini Ewropew mhux tat-teknokratiċi li għandhom li qed imexxu l-Greċja bħalissa. Mela biex nżid ma dan, eh, Sinjora President, nixtieq ningrazzja l-membri onorevoli tal-Parlament ta' dak li qalu għax eh, jiri biċċar li femu xem involut hawnhekk fil-gwad tal-avukati u anki l-professjonisti oħra fil-Greċja. Nixtieq ningrazzja eh, l-Onorevoli Marijas u l-Onorevoli Zinofoli biss għax huma raw id dokumentazzjoni bir-reqqa u osservazzjoni tal-aħħar minn għandi lill-membru mill-Ġermanja li qed jgħid li rridu naraw jekk il-ċifra ta' 80% tat-taxxa hija preċiża. Fil-fatt qed isir qar minn hekk issa. Aħna nemnu fikom u nittamaw li tkunu tistgħu tagħmlu xi ħaġa almenu fil- fil-qafas li tressa għall-azzjoni possibbli kif id-għal Missur Marijas. Ringrazzjakom. Yes. Iva, ringrazzjak. U issa wasal iżmien biex nikkonkludu dan din il-petizzjoni, kollegi qablu biex il-petizzjoni tibqa' miftuħa għal diversi raġunijiet u biex eh, terġa' lura qudiem il-Kummissjoni. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni tagħmel is-segwenti li tevalwa iżjed fil-fond dokument li intbad biss il-bira mill-Ministeru tal-Grik tal-Sigurezza Soċjali u tax-xogħol. Dana kien etikettjat bħala l-dokument tal-pożizzjoni u aħna batni għal-biraħ. Et jgħidu li kontribuzzjonijiet ta' sigurezza soċjali huma marbutin mal-madħul u mhux mitħul nominattiv u nisht inkun naf jek dan huwa minnu jew le nafdaw e, li l-kom fil-Komissjoni li t-studjaw sew dan u teġaw lura biżiet informazzjoni dwar dan. Anki fil-kontest e, Fuq il-kuntest il-Komissjoni għandha taħtem iżjed, speċjalment fil-gota miżuri ta' dak li dak li seħ mill-Parlament Grek fit-18 ta' Mejju wara ftehim preliminarju fil-grupp tal-Euro nishtiq naraw dan ukoll u se nduru lejn il-mekanizmu ta' stabilizzar eh, eh, u anke eh, l-istituzzjoni dwar il-Single Social Security Institution naħseb li għanna l lura permess tal-rappresentanza permanenti u insaqsu il-Ministeru tal-Impjegu tal impiegu tal tas sigurezza Soċjali dwar il-dokument tal-pozizjoni tagħhom. Sa fejna fjena ma waslux għal soluzzjoni sostenibbli jew xi eh, proċedura ta' konċiljazzjoni biex eh, isolvu din il-problema. Għandhom biss pożizzjoni u nafu dwar il-pożizzjoni, forsi għandna nsaqsu għal pass iżjed il-qudiem minn għandhom u iżjed informazzjoni. Sur Marija trid iżid xi ħaġa hawnhekk naqbel miegħek sur Signor President għandna bżonn naqbel miegħek eh, mal-proposta tiegħek, Sinjora President, li rridu nibatu itra lill-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u tal-Ministeru tal-Xogħol u tal-Affarijiet Soċjali biex nitolbu spiegazzjoni dwar kif se jaħdmu fuq it-talba fuq xi mhux li batuna xi ċifri biss irridu jwieġbu il-mistoqsijiet partikolari tal-petizjonanti. Iżda naqbel miegħek kelli eh, nikontattjaw li jesemu l-autoritajiet l-oħra li semmejt u iżda li jkun hemm dokumenti li jintbagħat direttament lill-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Ministeru tax-xogħol u tal-Affarijiet Soċjali fejn qed nitolbu spjegazzjonijiet firgwad ta' tħassib tagħna dwar x'qed iseħħ u nitolbuhom għal spjegazzjoni. Naħseb li dan huwa importanti u meta nirċivu il-tweġiba tagħhom nistgħu nerġgħu niddiskutu din il-kwistjoni. Nirringrazzjak. Tajt il-President. Mela, nerġgħu nagħmlu dan. Eh, mela nagħmlu dak kollu, naħseb li kulħadd jaqbel, mela, nirringrazzjakom. U il-vjaġġ it-tajjeb u sigur lejn il-Greċċa. Il-petizjonant jieġa ringrazzja l-President il-serata tajba l kulħat u najtanarakom tal